Please, can I ask the press? Jek joġobkom, nitlob l-istampa itemmu l-ħidma taħħom biex aħna nkunu nistaw nibdew. We give you 15 seconds and then we 15 sekonda un mbagħad konna nibdew. Start. I would uh, like to ask uh, Nishtiq nitlob lil parteċipanti illi ma jipoġġux f'postijiet illi huma markati għal oħrajn il-smieħ u jista' jiġi segwit fil-kamra ta' smieħ u anki permezz tal-internet bil-web streaming. Jekk eh, joġoba l-istampa titlaq mill-kamra sa, jekk joġobkom. Cannot sit in front of members, please. Sax sotu bil-qeda qoddim il-membri jekk joġobkom. Please, we have to start our hearing. Jekk joġobkom, se jkun nibdew is-sessjoni ta' smieħ. So, good afternoon. Il-wara nofsinar it-tajjeb lil kulħadd. Qabel xej nilqa lil komissarju nominat Jonathan Hill għal dan ismieħ qudiem il-Kumitat Ikon. Kif tafu? Elan ta' smieħ huwa illi jippermetti il-Parlament jeserċizza drittijaw skont it-trattat li vota fuq il-Kulleġġ ta' Kummissjoni mod partikolari sabiex il-Kumitat ikun jista' jevalwa jekk il-Kummissarju nominatu x'kwalifikat kemm biex ikun parti mill-Kulleġġ kif ukoll biex iwettaq id-dmirijiet illi inataw lilu. Xtaqt infakkarkom illi skont Ir-regoli ta' proċedura għanes 16 il-Parlament jevalwa il-Komissarju nominata bazi ta' kompetenza ġenerali, l-impenn Ewropew, indipendenza personali, kif ukoll valutazzjoni tal-arfin, tal-portfolio, il-ħiliet ta' komunikazzjoni, kif ukoll il-prioritajiet politiċi u l-kontribuzzjoni għall-aġenda strateġika tal-Kummissjoni l-ġdida. Nfakkarkom illi qabel ismieħ il-Kummissarju nominat wieġeb bil-miktub għal eh, mistoqsijiet illi ġew imħejja u it-tweġibiet ġew ippreżentati lill membri kollha bil-lingwi kollha. U skont il-proċedura applikabli, il-kandidat ukoll ippreżenta dikjarazzjoni ta' interessi tiegħu u l-Kumitat ta' Affarijiet Legali indika illi mandux osservazzjonijiet fuq dawn id-dikjerazzjonijiet tal-Kummissarju nominat. Issa nispjega l-istruttura tad-dibattitu. Il-Kummissarju nominat jiġi mistieden illi jagħmel stqarrija bil-fom għal mhux aktar minn 15-il minuta wara jkollu 5 minuti fl-aħħar ta' din il-laqa biex jagħmel stqarrija tal-aħħar. Wara l-introduzzjoni se jkun hemm il-ħin għal 45 mistoqsija mill-membri, 3 minuti ġifiri minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għal tweġiba. L-ewwel round ta' mistoqsijiet ikunu mir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi u non allinjati, il-membri huma mfakra illi fl-interess li konna situazzjoni li kulħadd ikollu ħin biex jisaqsi l-mistoqsijiet, aħna se nżommu strettament mal-ħin ta' 3 minuti u nittama li ma jkollix għalfejn nirtira il-kelma mill-membri jew mill-kummissarju nominat. Nġbet l-attenzjoni għatakom għal fatt illi l-interpretazzjoni hija provduta fi 23 lingwa u allura il-kelliema kollha jistgħu jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Nfakkar l-kellima illi dak li se tajdu eh, jiġi interpretat. Bekk, jekk joġobkom, titkellmux taġlu. Fl-aħħar, narrafkom ukoll illi dibattitu se jiġi mxandar fuq l-internet bil-web streaming u ikun possibbli wkoll taraw recording bil-video ta' smieħ fl-istess sit tal-Parlament. Qabel ma nadil l-kelma lill-Kummissarju nominat, infakkar li l-kull minu l llum illi l-kompiti tiegħu huma estremament importanti stabilità finanzjarja, l-integrazzjoni finanzjarja, L-integrazzjoni, l-integrità tas-swieq, il-fiduċa, effiċenza dawn huma għanijiet importanti tal-istrateġija ġejjieni u anki twettiq ta' riforma finanzjarja u anki il-single rule book u anki li konna l-Unjoni Bankarja u anki li konna aċċess għal kumpaniji għall-investiment u l-finanzi dawn huma elementi kruċjali u bekk aħna tassew interessati li nisimaw il-femiet tal-Kummissarju nominat dwar dawn il-kwistjonijiet. Jekk jogħġbok Kummissarju nominat fidejk, Surħil.